il-votazzjoni s-sirada. U issa li jmiss fuq l-agenda tagħna hija il-ħin tal-mistoqsijiet lil kunsill u bħal kif inhu normali nitlob il-kollegi li jixtiequ jipparteċipaw f'dan il-ħin ta' mistoqsijiet biex jiġu fuq quddiem tas-sala u nixtieq ngħid ukoll li l-ewwel mistoqsija hija missur posilt u hija dwar drittijiet tal-bniedem f'Kuba u meta onorevoli membru meta inti tkun lesta nistgħu nibdew. Sinjura jiena lesta li nibda li niċċaqlam mill istati Uniti għal Kuba. Grazzi għal mistoqsijiet il-Kunsill tibqa' imħasseb dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Kuba speċjalment nuqqas ta' progress f'dak li għandu jxesam ma' drittijiet ċivili u politiċi. In-nies hemmhekk m'għandhomx, ma jgawdux libertà ta' espressjoni saħansitra l-internet huwa limitat hemm restrizzjonijiet fost iċ-ċittadini f'dak li għandu x'aqsam ma' Kuba. u 208 priġunier politiku dan naqas mill-2004 għall-2007 imma il-priġunieri naqsu minħabba li kienu skontaw is-sentenza il sentenzi tagħhom il-kondizjoniet fil-ħabsin, fil-ħabs, skont eh, nisliraw umma huma inqas mir-regoli dwar il-priġunieri fil-faċċi priġunieri edin edin fi stat veru ħażin ta' saħħa skont familjari tagħhom għandna numru ta' rapporti ta' trattament krudil f'dak speċja partikolarment swat kif ukoll pressjoni psikoloġika u oħra u, u ma, memx, ma nisimawx pulizija u membri ta' sigurta li jkunu eh, li il-qorti memx possibilità lanqas ta' skrutinju f'dak li għandu xaqsam ma' din is-sigurtà. F'Ottubru 2008 li rent Kuba ftem, ftemu dwar dialogu reċiproku u dan id-dialogu ma jinkludux ma jinkludix biss eh, l-autoritajiet kubana anka il-poplu u n-nies ċivili U fil-konklużjoniet minn ġunju ta' dis-sena aħna minnija ċara li dawn il-kwistjonijiet se jibqgħu waħda mill-prioritajiet importanti fir-relazzjoni tagħna ma' Kuba il-Kunsil partikolarment talab il-Gvern ta' Kuba biex jeħles minn kundizzjoni kondizjoni l-priġunieri politiċi kollha, anka dawk li kienu ġew detenuti fl-2003 Mhux hekk biss, imma l-Kunsill talab l awtoritajiet kubani biex jiffaċilitaw aċċess immedjat l-organizzazzjonijiet umanitarji f'Kuba. Mis-sena l-oħra law, issemma wkoll dawn semmew kol dawn il-kozijiet f'kull laqa. il-Kunsilli deċida li jkompli dan id dialgu ma' Kuba il għaliex fil-fatt jagħti eh, opportunità biex jiġu diskussi dawn il-kwistjonijiet imma aħna nibqgħu imħasba b'mod partikolari fuq il-kwistjoni ta' Kuba u se nkomplu eh, insegwu dawn il-kwistjonijiet speċjalment is-saħħa tal-priġunieri politiċi l-Unjoni Ewropea għamlet manifestazzjoni ta' solidarjetà Eh, f'Havana f'Awissu li għadda din il-manifestazzjoni saret biex turi l-familji ta' dawn il-priġunieri li l-Unjoni Ewropea hija fil-fatt konċernata eh, għal fatt li mhux qed ikun hemm osservanza ta' dawn id-drittijiet umani. Egwalment, is-Sur Romenkes, il Sur de Romenkes u ukoll is-semmiet fid-dialogu tagħna ma' Kuba kif ukoll mal-familjari tiegħu. Grazzi Grazzi, nixtieq nirringrazzja l-Presidenza għal dak dik li spiega eccellenti, jien għandi dettalji preċiżi ħafna dwar id-detenuti jemmek imma u xieġri mill-kazijiet individuali, x'passi għadin tieħdu u l sviluppi dwar l-izviluppi, x'taħsbu dwar l sviluppi bej Kuba u l-Unjoni. Onorevoli membru, aħna ma nix aċċess għal din informazzjoni b'mod formali, imma permezz organizzazzjonijiet internazzjonali, NGOs, kontatti, partiti politiċi minn daw aħna nieħdu l-informazzjoni allura l-informazzjoni tifhem inti li hija ftit fragmentata. Aħna nafu li f'xi każijiet il-kondizjoni ta' saħħa hija hija serja ħafna ħafna. Nippruvaw aħna eh, nelsqu lejn il-familji imma din waħda mill din waħda mill eh, problemi li għani għalli m'għandniex informazzjoni konkreta. X'inies qegħdin jiġu detenuti qegħdin jitpoġġew il-ħabs mingħajr ma jkunu għaddew e, mill-qorti u għandhom dritt daw ikunu jafu ta' xiex ikunu akkużati dini dan huwa dritt bażiku uman li s-soċjetajiet kollha jħadnu ma din ma teżistix f'Kuba. Id-dialogu kuban huwa għamim li diffikultajiet imma naħsbu li għanna li huwa importanti huwa li d-dialogu ikompli kif aħna ddeċidejna li dan għalmenu jagħti lok li jkollna pjattaforma li permezz tagħha aħna nkunu nistgħu nresqu l-ilmenti tagħna lill-awtoritajiet. għalmenu id-dialogu jibqa' ikun hemm ikun jibqa' aħna dan nippruvaw nagħmluh imma lissa din il pożizzjoni ma naħsibx ma nistax nara xi tibdil drammatiku fil-futur qarib. Grazzi. Grazzi ħafna għandi l-ewwel żewġ talbiet għal mistoqsijiet supplementari ħannuħodhom waħda wara l-oħra u mbagħad nitlob lill-Ministru biex twiġibhom flimkien. Is-Sur Xontes u s-Sinjura Muvaj għandek il-mikrofonu l-ewwel. Grazie ħafna, Signor President. Sinjora Ministru, jina nemmen li meta nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem din hija waħda mill-kwistjonijiet li ressa anka sur possilt. Aħna nista' nikkooperaw aħjar ma' dawk il-pajjiżi li għandna magħhom il-kummerċ ekonomiku anke kontatti politiċi ah, l-istati membri jkunu jistgħu ehm, ittejbu s-sitwazzjoni eh, anka fejn demokrazija f'ġewwa Kuba kiku aħna kellna insaħħu dan it-tip ta' relazzjonijiet. Kif taħseb illi fuq il-livell ta' stati membri dan il-din kwissjoni se tiġi trattata? Il-ġnus maquda kellhom rezoluzzjoni marbuta mal-embargo li ġi impost minn tal-Istati Uniti. Għanajġ li bdejt il-kellim. Mela, jiena rappreżentanta tal-Ungerija, l-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea, xaqt nitlob il-parir tiegħek dwar kif nistgħu nilħu l-istess livell ta' interess dwar il-drittijiet tal-bniedem fl-Ungerija għaliex fl-Ungerija sa mill-ħarifa tal-2006 kien hemm uh, azzjonijiet ħarxa tal-pulizija um, Xtaqt illi l-politikanti tal-Kuba jinnegozjaw fis-simna wkoll għal bażi tal-sitwazzjoni Skużawni tgħid il-President li l-ħin allokat tiegħek kien ta' 30 sekonda u għandna qed nitkellmu dwar d-dittijiet tal-Nidel ġewwa Kuba. Mela, l-Unjoni Ewropea f'okkażjoni differenti qalet li aħna kontra l-embargo Amerikan u li dan mhux ser jgħinha soluzzjonijiet marbuta ma' Kuba. Għallissa l-Unjoni Ewropea għalet ukoll li hija lesta li tidħol f'kooperazzjoni iktar mill-viċin ma' Kuba, inkluż il-kummerċ, jiddependi kemm jagħmlu progress fid-drittijiet tal-bniedem Ikun hemm rispett tad-demokrazija l-ammont ta' priġunieri politiċi Eh, illi għat għandhom mux għat jajnu nasab biex namlu progress dan il-qasam. Jekk huma jridu din il-relazzjoni magħna u ma jridu juru progress konkret u sfortunatament dan għadu mux qed iseħħ. Grazzi ħafna, issa ħanaddu għal mistaqsija li jmiss minnaħa ta' senjura Harkin u titratta l-abbuż fuq l-anzjani. Jekk joġobkom żommu mal-ħin eh, u regolamenti tal- eh, mistoqsijiet orali ġifiri li zommu ma' suġġett u li zommu ma' la ammont ta' 30 sekonda. Mela, Sinira s Sinira ħakken qabdet mistoqsija li hija verament xirqa meta naraw illi l-ammont ta' popolazzjoni tagħna dejjem jgħat iktar eh, għanna mont ikbar ta' mm, e, popolazzjoni e, xjuħ, anzjani. Jina xtaqt e, kompli fuq din il-kwistjoni u naraw kif nistaw nżidu ntejbu kif neħdu ħsieb l-anzjani tagħna. Nista' nfakkar ukoll konferenza ġewwa Stokkolma li seħħet xahar ilu dwar li wieħed jixxieħ bċertu eh, dinjità, kellna parteċipazzjoni minn numru ta' pajjiżi, kellna nies professjonisti għata tal-Istati membri, għata tal-Kommissjoni, uffiċjali, anka tal-Ministeri tas-Saħħa u NGOs. U tkellimna kwistjonijiet li din il-membru eh, parlamentari eh, edha tressa kif jista' jkollna kooperazzjoni bej il-mod tas saħħa u setturi tas saħħa sabiex jilqgħu l-bżonnijiet ta' kull persuna anzjana. F'Novembru fiħdan l-EPSCO beħsibna li ninkludu punti mill-konklużjoni tal-Presidenza sabiex naħdmu favur li wieħed jikber eh, fl-età bċertu dinjità. Il-Kummissjoni qed titlob eh, qed tintalab sabiex ikun hemm azzjoni dwar kif nistgħu eh, ntejbu din is-sitwazzjoni. Fil-konklużjonijiet qed nitkellmu dwar opportunitajiet indaqs għal nisa u l-irġiel kif ukoll li jkun hemm perjodu dinjetus għal eh, min kien qed jikber fl-età dan qed nisħu fuq anka l-bżonnijiet li jkollhom minn irġiel u n-nisa meta jkunu qegħdin jixxieħu. Id-direttiva ehm, li titkellem dwar diskriminazzjoni ehm, direttiva 2078 qed nippruvaw nestendu għasa biex tinkludi eh, aspetti oħra ta' sigurtà soċjali, taħriġ, l-aċċess għal fost l-oħrajn. U din il-proposta minna tal komissjoni għandha kwistjonijiet relevanti fejn tidħol eh, anke qed taxxa fuq l-anzjani u tinkludi wkoll l-aspetti ta' saħħa u ta' servizzi ta' saħħa. Anka l-fastidji li dawn jistgħu eh, batu minnom il-teddit u naraw li mdaw ma jkunux umiljati. Din il-pozizjoni qed tiġi diskussa fil-Kunsill, il-Parlament ġi ħarġ bl-opinjoni tiegħu, li tkun hemm deċiżjoni unanima fil-Kunsill u aħna ma nistawx naslu għall-ebda konklużjoni qabel dawn id-diskussjonijiet jingħalqu. Aħna ħan nippruvaw indaħlu leġislazzjoni li teħles li twarrab kwalunkwe attak jew nuqqas ta' ħsieb eh, fejn jidħlu l-anzjani. L-opinjoni tal-Parlament palma nafu li ħadd m'għandu jkun esposta għal fastidji jew attakki speċjalment l-anzjani li jiddependu dejjem iktar u iktar fuq eh, il-kura. Grazzi ħafna l-Sunira Malmstrom, issa dwar komunikazzjoni tal- eh, li kellna tal-2008 jidher li hemm bżonn ta' riżorsi u taħriġ għal min jħossib l-anzjani. Jiena naf li din ta' fuq kompetenza nazzjonali, però l-Unjoni Ewropea tista' tgħin u din id-dimensjoni transkonfinali xtaqt inkun naf x'infrastruttura se jkun hemm għal skambju ta' informazzjoni anka dwar eh, professjonisti fil-qasam tas-saħħa li jkunu qed jaħdmu f'pajjiżi differenti. Grazzi ħafna. Grazzi għal din il-proposta li qed nisma' nisma' ewwel darba tidher li inizjattiva tajba rid naħodha lill-Ministri u naraw kif nistgħu nikludu fid-diskussjonijiet li għandna bħalissa u nerġgħu niġu lura iktar il-qoddim dwar dan il-punt. Għandna żewġ supplementari hawnhekk. L-ewwel is-Sinjura Tikaw u mbagħad il-Sur Kelly. Sinjura President, Sinjura Ministru, transportului public. suedia are o lungă tradiție în domeniul politicii sociale. care sunt propunerile Grazie ħafna huwa veru li l svezja għanda tradizjoni twila f'dan il-qasam. Din għanda tkun proposta sabiex li naraw li eh, eh, fl-istati membri l kondizjoni tal-anzjani verament jitjibu. Sur grazie. Sinja Harkin rasqat eh, mistaqsija importanti inti tajt weġiba mod tajjeb li niftħu iktar il-kamp ta' applikazzjoni l-ambitu. Intom tikkonsidraw illi fuq livell tal-Unjoni Ewropea nirrakkomandaw flessibilta ikbar marbuta mal-età eh, tal-pensjoni tal-irtirar. Naħseb li dan jgħin ħafna sabiex intejbu il-kwalità tal-ħajja u rispett akbar lill-anzjani. Grazzi, naħseb li dan jiftaħ daqsxejn iktar mit-titlu tal-mistoqsija, però ħan ħalli fidej il-Ministru. Grazzi, għall-ewwel mistoqsija tal-membru onorevoli Iva. Irridu naraw eh, il-presidenza, trio ta' presidenzi, E, qablet illi tiddiskuti e, kien hemm konferenzi fuq l-Alzheimer u l-konferenza li anka semmejt jiena xarilu dwar e, trattament b'dinjetà tal-anzjani. Ġifieri dawn huma opportunitajiet li niddiskutu dan il-suġġett u anka ġewwa EBSCO fl-aħħar ta' Novembru se nkunu qed nevalwaw ir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il- l-età tal-irtirar tal mix-xogħol, l-istati membri jistgħu jiddeċidu huma stess, imma anka l-istrateġija tal-Lisbona mhux it-trattat għal darba taħdem favur li nżidu l-iżvilupp li uh, wieħed ikun jista' jimpjega lil dawn nies u li anka il-tibdil demografiċi. Sabiex aħna nkunu nistgħu napprezzaw iktar l-esperjenza tal-anzjani u li anka nkun nistgħu nżommuha bħala parti mill eh, bħala ħaddiema. Aħna nixtiequ nħeġġu lill istati membri sabiex jużaw din l-esperjenza tagħhom eh, fil-qasam tax-xogħol. Mela, mistaqsija li jmiss dwar il-ġurnalist Vedis David eh, Isaac li jinsab fil-ħabs ġewwa l-Eritrea. Mis-saqsija minnaħa ta' Sinjura Schmidt. Iva, għaddew minn snin sa minn meta dan il-ġurnalista Zvediż u mill-Eritrea inta fal-ħabs għadu ma tressaqx il-qorti il um, ħadd ma jista' imur jaraħ il- drittijiet eh, tal-bniedem ġewwa l-Eritrea ma għamlux progress f'dawn aħħar snin u is-sitwazzjoni baqgħet fidej il-gvern tal-Eritrea il xogħol fid-dwar id-drittijiet tal-bniedem jeżistu nafu illi hemm nuqqas ta' tal-ħelsin tal-espressjoni anka dwar eh, situazzjoni marbuta mal priġunieri ġewwa l-Eritrea u l-każ tas-sur Isaac. Il-Presidenza ħarġet eh, mstqarrija u tlabna kemm il-darba illi dawn il-priġunieri jinħelsu illi din l-imġiba timxi skont il- il-politika ta' drittijiet tal-bniedem, il-kas ta' David Isaac huwa kas li eh, għadu ta' priorità eh, kbira anka l-Presidenza u għal-Gvern zvedis. Aħna qed nippruvaw nkomplu nimbuttaw sabiex xu jinħeles u jerġina qatt mal-familja eh, tiegħu. Ovvjament, Dan huwa aspett importanti meta naraw anka r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eritrea. Għandna tippruvaw naħdmu mal-Gvern tal-Eritrea u fejn tidħol lajnuna min-naħa tal-Unjoni Ewropea dan jaqa' taħt il-ftehim u aħna nistgħu nappoġġaw dan. Anke l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem taqa' taħt dan l-istess punt u rridu naraw x'nistgħu niksbu minn dan il-proċess, proċess twil illi verament miexi bil-mod Pero ħana ser nkomplu nibbuttaw sabiex nagħmlu progress. Grazzi ħafna lis signora Schmidt. Grazzi ħafna sur Signor President. Nasab smajtu tafu x'inhu l-każ terribli tal uh, sur David Isaac naħseb illi dan huwa ċittadin tal-Unjoni Ewropea li uża dritt tal-libertà tal-espressjoni li qiegħed il-ħabs. Naħseb li dan il-każ għandu jmur qudiem il kunsill tal-Ministri u naħseb li naraw min jista' jmur l-Eritrea jipprova jiltaqa' miegħu u anka jiltaqa' mal-President Afiraki għaliex huwa importanti l-inżommu f'moħna li dan iċ-ċittadin Ewropew jgħat emmek il-ħabs, nizmum il-ħabs sena wara l-oħra u jista' jkun il-kas li jispiċċanka jmut emmek. Grazie ħafna, Senjor President. l senjora Schmidt, l senjora Schmidt nista' ngħidlu illi aħna naqsmu l-inkwiet eh, dwar dan il-kas li dan huwa kas li ilu għaddej minn sena l-oħra u li ma nistawx nirbħu lill awtoritajiet tal-Eritrea. Huwa diffiċli li wieħed ikollu eh, kuntatt mal-President tal-Eritrea aħna nippruvaw naħdmu permezz tal-sistemi kollha sabiex anka ikonna aċċess għal anka għal ħabs aħna nixtiequ li nkun nistgħu anka nżuruh lil uh, Sir David Isaac ġewwa l-ħabs. Aħna ma nistawx inwedu xejn anka fil-dwar il jekk nistgħux niltaqgħu miegħu jew li jiltaqa' mal-familja tiegħu. Jidher illi dan huwa l-unika uh, priġunier politiku li huwa ċittadin tal-Unjoni Ewropea u li qiegħed fil-ħabs. Aħna rridu nifmu illi David Isaac u priġinuri oħra għandhom jinħelsu anka għabbażi ta' konvenzjoni illi l-pajis stess iffirma u diffiċli li jkollna dialogu normali eh, b'din it-tip ta' sistema. Grazzi ħafna, mem lebda supplementari fuq din il-kwistjoni. Ħanaddu għal mistoqsija li jmiss minnaħa ta' Senjura Head marbuta dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-alkohol. Signora Ministru, meta tkun tista' tibda twieġeb. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi lis sinjura Head. Forsi nista' nibda billi nfakkar li l-Presidenza Zvediża qed tagħti importanza ħafna importanza kbira lill-alkohol u s-saħħa aħna qed nippruvaw uh, naħdmu mal istati membri sabiex nillimitaw l-ħsara li jagħmel l-alkohol. Din hija priorità li jiena diġà minn tliet avvenimenti kbar, l-ewwel il-laqgħa informali tal-Ministri tas-Saħħa f'Lulju meta u wkoll fuq il-punti ta' beħ u t fis-suq tal-alkohol u anka l-konsum fost iż-żgħażagħ. Mbagħad il-konferenza tal-esperti ġewwa Stokkalma fit-21 ta' Settembru sabiex naħdmu favur strateġija eh, fuq eh, periodu perjodu twil ta' żmien u kanna parteċipazzjoni minn kważi l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea din il-konferenza ta' tapport sħiħ l presidenza fl-isforzi tagħha. It-tielet avveniment kien laqa tal-esperti globali dwar eh, is-saħħa u l-iżvilupp soċjali dan ħaddimnieh organizzanieh fil-imkien mas-sida u uh, hija kooperazzjoni anka mal-Dipartiment uh, Norveġiż um, responsabbli mill-WHO. Dan ser ikun punt importanti wkoll f'Mejju li ġej eh, meta jkun hemm il-laqgħa ta' WHO jitrattaw anka l-ħsara li kkawża l-alkohol u anka il-tixrid eh, ta' mart fosthom l-HIV. Issa, dwar il-mistoqsija il president Svediza kussar ta' meċ ħaġa dwar evalwazzjoni dwar dak li qed isseħħ iva l-istrateġija ta' e, ġiet fasla e, l-Kummissjoni femet illi dan e, femet illi l-Unjoni Ewropea trid tkun responsabbli u li r riskju tal-konsum tal-alkohol għandu Eh, jiġi mill ġilet Fl-ewwel ta' Jannar dal-2007 l komissjoni eh, segwiet eh, xinu seħ minħabba l-ħsara tal-alkohol fl-Unjoni Ewropea sar ħidma bisħieħ sabiex nifmu anka l-effett tal-alkohol u anka l-politika u drawiet tal-persuni meta jidħol ix-xorb Ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm anke rapport dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-alkohol. Dan huwa se jitqassam ukoll bħala parti mid-dokument fl-2012 u se nkunu qed nevalwaw anke l-evalwazzjoni tal-esperti. Aħna finanzjajna wkoll numru ta' studji ġodda bil-ħsieb illi nippruvaw nżommu l-punt tal-alkohol oli fuq l-aġenda. Qed naraw anke it-poġġija fis-suq u ta' ċertu prodotti u anke l-effett tagħhom fuq uh, iż żaza u anke eh, membri eh, iktar kbar tas-soċjetà. Fil-proposta tagħna fil-konklużjonijiet tal-alkohol u s-saħħa li ġi trattat fil-grupp ta' ħidma fil-Kunsil Svezja il-Presidenza qed titlob illi jkun hemm fażi oħra sa mal dan ix-xogħol, jiġifieri dak li aħna rridu nagħmlu wara l-sena 2012 la darba l-istrateġija tasal għal konklużjoni tagħha. Il-Presidenza tixtieq qed eh, eh, tistenna bil-ħerqa l-konklużjonijiet tal-Kunsill f'Diċembru tal-2009. Grazzi ħafna, Sinjora Ministru. Jiena konxja il-Presidenzja wetqet numru ta' organizzat numru ta' konferenza li qed tinvesti ħafna enerġija f'dan, però l-mistoqsija tiegħi kienet li nifoka fuq l-istrateġija dwar l-alkohol hija kwistjoni li ressaq sitt xhur ilu u għaluli illi din l-istrateġija kellha tidħol fis-seħ qabel is-sajf, però dan ma rajtux is-seħ sar ħafna f'dan il-qasam minna tal-presidenza anka mill-2006 li lawn qed naraw anka l fletta ta' meta eh, wieħed jista' jibda l alkohol anka jiena kont nittama li l-Presidenza zat tkompli timbotta sabiex taħdem anka fejn jidħol l-alkohol u r-riklami pereżempju. Grazzi ħafna. Grazzi tal-appoċ li għet tina, aħna provajna nifokaw fuq dan, aħna hekk irid naħdmu fl-Unjoni Ewropea, naħolqu dan il-konferenzi, konna l-iskedi u naraw illi il-kwistjoni tkompli d-dim li kunem hemm ċertu xogħol anke għall presidenzi ġejjini. Naħseb illi kien hemm nuqqas taftajim ftehim dwar ir-rapport għaliex dan ir-rapport finali ħaj joħroġ biss Fl-2012 nasa dan it-tan nisa naħdmu fuq ħafna punti oħrajn. Nistati membri diġa jaħdmu ħafna u ma konxi wkoll tal-problemi relatati mas-saħħa u il-konsum tal-alkohol. Grazzi ħafna, żewġ mistoqsijiet supplementari illi ħanibda bis-sur Palakis u mbagħad is sinjura Steiler, sur Palakis. Signor President, Sina Ministru, numru ta' eh, nies imweġġa ehm, li qed naraw fil-toroq Ewropej musser eh, jitnaqqas jekk musser nitrattaw il-punt tal-alkohol. Intom ma taħsbux li fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandna insaħħu il-miżuri kontra l-konsum u l-abbuż tal-alkohol u li nemxu anka fuq l-inizjattiva tal-pajjiżi nordiċi ġifiri anka l-proibizzjoni u beħ l persuni taħt ċertu Grazzi, Signor President, grazzi lill-Ministru anka l lana ħed tal res dan il-punt. Fi-Skozja, xtaqt nixbet l-attenzjoni tal-Ministru fil-konsekwenza li jena nirrapprezenta hemm dibattitu fuq il-prezz minimu tal-alkohol. Dan id-dibattitu huwa għaddej bħalissa xaqt nistaqsalek lill-Ministru jekk hemm xi diskussjoni fil-Kunsill dwar il-kwistjoni ta' prezz minimu għal prodotti alkoholiċi. Din hija dan huwa dibattitu kurrenti f'Skozja u xaqt inkun naf jekk il kunsill u xaqt jiddiskuti dan kollu. Thank you for, for those questions. Well... Grazzi ħafna domandi tagħkom. me mill-kwistjonijiet fl-istraġġija tal-alkohol tal-Unjoni Europea hija fil-fatt tnaqqis ta' mewt jew inkella problemi relatati ma' l-alkohol għaliex din hija problema kbira u ovvjament qed ġib sofferenza kbira kif ukoll spejjeż ekonomiċi. Għaldaqstant il-Kummissjoni adottat kif ġi rekomandat eh, massimu iktar baxx għal eh, tal-konsum tal-alkohol fir-rigward ta' ta' sewwieqa li għandhom inqas esperjenza u sewwieqa żgħar fl-età. Hemm xi stati membri li diġà bdew japplikaw dawn ir-rekomandazzjonijiet, hemm ħafna kuxjenza li qed titqajjem, ħafna kampanji li qed inisiru f'dan ir-rigward. Jiena minix konxja fir rigward ta' xi diskussjoni dwar il-prezzijiet. Jista' jkun li qed isiru xi diskussjonijiet iva jiena ser niċċekkja mal-kollega tiegħi li huwa responsabbli għal dan, però ma naħsibx li dan il-kwistjoni hija qed tiġi diskussa. Però hemm kwistjonijiet oħrajn li qegħdin insegwu bħalissa f'dan f'dan ir-rigward, imma ma naħsibx li dan is-suġġett partikolari qed tiġi diskuss bħalissa. Grazzi. Grazzi ħafna, sa ser naddu għad-domanda li jmiss minant sur Palakis dwar l-aspett ambjentali tal-pajpiet tal-gass. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Nord Stream huwa proġett għal żona tal-Baltiku minħabba il-konsegwenzi li qegħdin jitratta li titratta il-Kunsill huwa konxi ħafna Eh, fir tal-aspetti ambjentali tal-Nord Stream Project. Hemm ukoll riżoluzzjoni fir-rigward tal-impatt ambjentali fil-Baltiku. Dan ġie adottat fl-ulju tas-sena l-oħra fil-kien mal-Russja u l-Ġermanja. L-Istati membri kollha huma firmatari tal- USC tal-1991 fil-rigward tal-assessjar tal-impatt ambjentali f'kuntest transkonfinali. Għaldaqstant eh, qed nassiguraw li jkun hemm assistjar tal-impatt u jkun hemm konsultazzjoni bejn l-imsieħba li huma affettwati minn ċertu proġett partikolari, il-proġett Nord Stream u il-konsegwenzi li qed joħloq huma sensittivi ħafna fir-rigward taż-żona tal-Baltiku u għaldaqstant iridu jiġu analizzati ħafna fid-dettall. Ħafna hemm żona kbira ħafna li tista' tiġi affettwata, hemm ukoll żoni fejn qed ikun hemm kimiċi mitfuqin fihom u dan jista' jkollu ħafna effetti fuq il-flora u l-fawna kif ukoll fuq is-sajt. il-pipeline il-pipeline jista' jkollha effetti ħżiena meta tkun eh, qrib tal ta' żoni marittimi aħna qed naħdmu l-kol flimkien biex naraw kif l-obligi jistgħu jiġu eh, eh, imtejba u kun nistgħu nimplementaw dan il-proġett. Il-Nord Stream hija kumpanija privata u jridu nassiguraw dawk kollha responsabbli għal proġett ser isegwu leġiżlazzjoni kif suppost taħt il-kontratt tal-Istati Membri għal daqstant il-Kunsill ma jistax jagħmel xejn u ma jis fejn ikun qed jidher li qed jiġi involut fil-kompetenza tal-Istati Membri. Grazzi. Sir President, Signora President, Grazie ħafna għal din ir-risposta tiegħek. Jiena qed nara li l-Iżvezja ehm, interessata ħafna f'dan is-suġġett għaliex hija waħda mill-pajjiżi Baltiċi. Dawn il-kwistjonijiet m'għandhomx jiġu imminati u però ġieli ma jinetawx biżejjed attenzjoni. Għal daqsant nixtieq inħeġġeġ li l-Iżvezja biex issegwi din il-kwistjoni mill-qrib ħafna u tarix xi żviluppi jistgħu jsiru f'dan ir-rigward. Ja, eh, tack så mycket. Jag kan garantera ledamoterna att det görs. Grazie ħafna. Nista' nigarantixxi lill membri li l-Iżvezja qiegħda fil-fatt tagħmel dan ix-xogħol. Aħna qegħdin noqogħdu attenti fir-rigward tal-impatt ambjentali fil-żona tal-Baltiku, dan dinja zona żona esposta għal ħafna riski minħabba proġetti varji li jsiru f'dan li jsiru f'din iż-żona, daqstant aħna rid noqogħdu attenti li jkun kundizzjonijiet ambjentali jintlaħqu f'din iż-żona Għedin analizzaw situazzjoni fid dettal ħafna. L-Swedish Economic Area tiġi affettwata wkoll minn dan, għal daqstant aħna għedin noqogħdu ħafna attenti li nassiguraw li konvenzjoni internazzjonali turi biċċar x'inhu mal-miżuri li għandna nieħdu aktar milli naqbżu minn ħaġa l-oħra u għaliex bħalissa dan huwa l-iktar ħaġa li l-Iżvezja tista' tagħmel f'dan l-istadju. Grazzi ħafna Ministru, issa se ngħaddu għad-domanda li jmiss li hija domanda mingħand is-Sinjura Tikaw li għandha x'taqsam mat-tneħija tal-ostakli għal moviment ħieles tal-ħaddiema bejn l-Istati membri. Il-Ministru jekk jogħġbok. Grazzi ħafna il-Kunsell jixtieq jerġa' jsemmi għal oħra li il- il-movement ħieles tal-persuni xaġa ferm importanti u dan jinkludi li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jaħdmu u jgħixu f'pajjiż tal-Istati stat membru ieħor fl-2009 il kunsill qal l-istati membri li applikaw miżuri tranzizjonali li qegħdin jilimitaw il-moviment ħieles u dan allura qegħdin qiegħed jiġi analizzat skont il-fatti li għandna bħalissa u qegħdin nikkonsidraw dawn l-ostakli dawn il-pajjiżi għandhom jeħilsu minn dawn l-ostakli jekk ma hemm l-ebda riskju li huma li dawn l-ostakli jerġaw jitlu, jerġaw jisiru realtà. Irridu nassiguraw li l-istati membri irrid jippermettu lil persuni minn membri stati oħrajn jitlu fil-pajjiż tagħhom. Persuni pereżempju li diġà kienu qegħdin jgħixu f'xi stat membri partikolari huma koperti minn miżuri tranzizjonali. Kif ukoll il-familjari tagħhom minn perjodi tranzizjonali jridu nagħmlu differenza wkoll fir-rigward tal-flessibilità tal-moviment għal persuni għal ħaddiema l-istati membri jridu jaħdmu għal iktar aċċess mill-istati membri l-ġodda jrid ikun hemm iktar prossimazzjoni tal leġiżlazzjoni. F'Novembru tal-2008 kien hemm rapport tal-Kummissjoni dwar pajjiżi il-ġodda bħal eżempju Rumanija u l-Bulgarija u ikkontribwixxew għal fatt li hemm domanda kbira għal ċertu xogħlijiet u dan ser wassal għal kabir ekonomiku. Id-dejta li għandna bħalissa juri l-moviment li fl-Unjoni Ewropea wara it kabir ma wassalx u probabbilment mhux se wassal għal distruzzjonijiet tas-suq tax-xogħol. Il-domanda u l-provista tal-ħaddiema hija biss e, e, e, t-tisin jizda mux norma il-Komissjoni allura taħseb li dawn it-tibdiliet forsi se jieħdu xi ftit iktar żmien il-moviment ħieles għal ħaddiema hija xaġa ferm importanti għal l-Unjoni Ewropea jrid ikollna ħaddiema li jistgħu jivvjaġġaw faċilment u dan huwa importanti wkoll waqt kriżi finanzjarja u dan jista' jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-povertà. Fir-rigward ta' perjodu tranzizjonali għal moviment ħieles, L-istati membri għandhom l-opportunità li jżommu restrizzjonijiet tagħhom sakemm aħna ngħaddu għat-tielet fażi ta' tranzizzjoni. Minħabba l-fatt li qegħdin fi kriżi finanzjarja, dan mandux jiġi untużat bħala pretest fir rigward tal-regoli provizjonali. Għal daqstant jista' jkun xi ftit diffiċli niksbu bżejjed ħaddiema biex eh, inkunu nistgħu inkopru l-bżonnijiet kollha li għandna. Fir rigward tal-arranġamenti, il-Kunsill analizza din il-kwistjoni fil-8 u 9 ta' Ġunju tal-2009 Aħna rajna x-riżultati kien hemm minn tliet fi tlieta minn 15 il-stat membru. Unt għalli hemm distruzzjonijiet fis suq ta' xogħol. Il-Ġermanja u l-Awstrija diġa għat għandhom xi restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles u ma għandhom sistema li titlob li kollok permess. Fil-Renju Unit trid ikollok l-ex post registration li titissir madwar fi żmien 30 ġurnata. Aħna rridu nassiguraw ukoll li fit-trattat ta' tħul ir-restrizzjonijiet kollha li ġew msemmija hekk jiġu koperti. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena nixtieq insaqsik jekk fl-aġenda tiegħek għandek xi tip ta' azzjoni ppjanata biex tassigura li l-istati membri li qegħdin iżommu dawn il-miżuri restrittivi u dawn l-ostakli għal moviment ħieles tal-ħaddiema jassiguraw li ineħħu dawn l-ostakli. It-tieni domanda, fir-rigward ta' tneħija ta' dawn l-ostakli, jista' jkun li dawn jaqgħu taħt ir-rekomandazzjonijiet tal-Presidenza Svediża? Eh, ärade ledamot. Ja, hela... Grazza ħafna ta' domanda tijak. It-trojka Franċiża, Ċeka u Svediża poġġew fil-konklużjonijiet tagħhom li it-kabbir ġab ħafna vantaġġi għall-Unjoni Ewropea u li tkabbir wassal għal tkabbir tal-Unjoni Ewropea wassal għal kabir ekonomika u ma hemm xejn li juri li kien hemm distorsjonijiet ekonomiċi serji bħala riżultat. Aħna għandna mekkaniżmi regolari biex nagħmlu reviżjoni ta' dawn il-miżuri b'mod tajjeb kif suppost kif nagħmlu flimkien mal-Kummissjoni. biex nadottaw miżuri li huma neċessarji u nassiguraw li nkunu nistaw li benefikaw mill-kompetenza u mill-esperjenza li hemm fost il-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea. Però flimkien mal-Kummissjoni kifet aħna diskutejna u analizzajna din il-ħaġa. Die Fragestellerin konzentriert sich Grazie ħafna, Signora President. Il persuna li għajmet il-kwistjoni għati konċentra ħafna fuq il-situazzjoni fl-istati membri fejn xi persuni rridu mor jaħdmu f'pajjiż ieħor, però fl austria u fil-Ġermanja inti għandek ħafna persuni li irridu jitlu fil-pajjiż, però l-idea hija li jitlu totalment is-suq tal-ħaddiema li hija sfida kbira. Irridu nżommu f'moħħna l-iżviluppi negattivi tas-suq tax-xogħol Dan jista' jwassal għal pressjoni addizzjonali fuq is-suq ta' xogħol u pressjonijiet żejda għal xejn. Aħna ma rridux dan. Allura d-domanda tiegħi hija jekk dawn il-problemi li rajna fl-Awstrija fil-Ġermanja, jekk dawn jiġu irrikonoxxuti, intom tirrikonoxxuhom, għandkom soluzzjonijiet għalihom, għandkom xi proposti f'dan ir-rigward? Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea ntlaqtu ħażin mill-kriżi. Ovvjament hemm min u għar minn ħadd ieħor, però kollha ntlaqtu sew. Hemm xi miżuri li xi pajjiżi ħadu bħal pereżempju l-Awstrija għandhom id-dritt li jieħdu dawn il-miżuri jekk huma jsegwu l-proċeduri tajbin u kif suppost kont il-Kummissjoni. Forsi jiena m'għandix biżejjed tal-fin dwar is-sitwazzjoni speċifika fl-Awstrija, però Ovvjament hemm perikli hemmhekk kolma hemm kullimkien il-pajjiżi kollha qed li kellhom problemi fir-rigward tal-suq tax-xogħol. Il-Kummissjoni qalet li ma hemm xejn li jindika li il-moviment ħieles wassal xi distorsjoni f'xi stat membru partikolari. U f'pajjiżi stess li żvezja li jintlaqat ħafna mill-qatt, aħna ma rajna l-ebda konnessjoni bejn il-moviment ħieles u l-qatt dawk il-pajjiżi li ġew minn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea huma mill-qwa u ġew integrati sew fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna issa ser ngħaddu għad-domanda li miss minn is sur Xuntis li titratta l-azzjoni ta' mit-Turkija fuq il-mezzi ta' trasport blajru ta' servizzi tal-kontroll tal-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea ġifir il-Frontex. Grazzi ħafna. Il-Kunsill huwa konxju ta' dawn il-kwissjonijiet li nqalaw u nixtiequ ngħidu li Turkija bħala pajjiż kandidat li tilqa il-valuri tal-Unjoni Ewropea u tilqa ukoll it-trattati. Aħna rridu nikkommettu ruħna li kunem rezoluzzjoni u rezoluzzjoni ta' konflitti paċifiċi għal waħda minn dawn l-iktar punti importanti li għandu fl-Unjoni Ewropea. Aħna għal daqstant qegħdin nisolbu li nevitaw kwalunkwe tip ta' teddit u li jistaw jaffettwaw relazzjonijiet fost il-ġirien. Jena nixtieq ngħidlek li aħna nalizzajna dawn il-kwistjonijiet fit-19 ta' Mejju u il-laqa bejn it-Trojka tal-Unjoni Ewropea u t Turkija saret f'Lulju ta' din is-sena. Jiena nista' ngħidilkom li il-Frontex taħdem ma' ħafna operazzjonijiet oħrajn biex tappoġġa u tiddefendi l-Unjoni Ewropea u l-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Waħda minn dawn il-proġetti eh, ser tkun fl-2009 li ser tkun edha tiġi meċja mill greċja u ser tipprova tiprevjeni migranti li jitru mit-Turkija, li għaddu mit-Turkija u jkunu ġejjin minn l-Afrika ta' fuq. Aħna ser nitrata operazzjonijiet tekniċi fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' kooperazzjoni bejn Frontex u l-autoritajiet eh, responsabbli ta' Turkija, hemm ħafna negozjati li qegħdin isiru bħalissa, però jidru l-affarijiet huma pożittivi. Dan ifisser li konna skambju ta' informazzjoni u ser permettu li l-autoritajiet jieħdu sem fil-kooperazzjoni tal-Frontex u dan jista' jwassal biex niprevjenu il-migrazzjoni illegali u konna relazzjonijiet aħjar. Grazzi. Grazzi, Signora President. Ministru jiena nixtieq għal darbohra ngħidlek grazzi tal-li qed dawni dawn ir-risposti ferm tajbin ta' ħafna dettal, ħafna informazzjoni. Aħna qegħdin il-koll naħdmu f'dan rigward Inti meċ però biċ-ċar li f'rigward tal-Frontex huma vera kisru il-airspace ta' Turkija kif qed tgħid it-Turkija jew le din hija kwistjoni ferm importanti għalina ġewwa l-Greċja. Meta s-Sur Fernandez mar il- jagħmel vista għalulu li ma kien hemm l-ebda ksur. Allura jien se nerġa' nsaqsik iva vera kien hemm violazzjoni tal-airspace ta' Turkija kif qegħdin jgħidu t torok jew le? Grazzi ħafna. Signor President, Iva u għaffarin diffiċli għal-Presidenza Zvediza biex tinduna fejn ikun hemm violazzjoni jew le. F'ħafna każijiet aħna għallulna li kien hemm tħassib mill-kollegi mill-Greċja, allura aħna ddiskutejna din il-kwistjoni u kellna dialogi mal-awtoritajiet torok dwar dan aħna nkoraġi xejnijom biex ikollhom relazzjonijiet mal-ġirien tagħhom aktar tajbin, però huwa diffiċli ħafna li l-Presidenza tkun tista' tinduna meta tkun saret violazzjoni jew le. Għaliex dan jiddependi mill-konvenzjonijiet internazzjonali illegali u jiddependi ħafna bejn żewġ stati membri individwali. Għandkom għandek 30 sekonda għal domandi supplementari. Jiena ma għetlekx li nishtiq nitkellem, pero nishtiq niskuza ruħi tal-li domt 20 minuta iktar nitkellem waqt dan id-dibattitu ferm importanti u ferm jahraq dwar kwistjonijiet brutali u l-ksur ta' drittijiet tal-bnidem f'ċertu stati membri if you have a question, you submit... Jekk għandek mistoqsija, inti tissottomettija eh, bil-miktub mbagħad fil każ jekk ikun appropriat eh, tiġi mwieġba, però nixtieq li nimxu b'mod ordnat b'rispett lejn dawk li diġà preżentaw xi mistoqsijiet. Il-mistoqsijiet, il-mistoqsija li jmiss Is-Sur Van Hagen mhux qiegħed fil-Kamra, is-Sinjura is-Sinjura McGuinness u jien is-Sinjura McGuinness u jiena nemmen li dinja l-aħħar mistoqsija. Nirringrazzjak aħna naqsmu it-tħassib tal-onorevoli membru dwar is-saħħa tal-annimal kena diġa mistoqsija simili f'Settembru li għadda, aħna il-Presidenza tagħna temmen u li tixtieq li tibda dibattitu dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimal. Fl-2009 kellna informazzjoni dwar revizjoni jew propost abbozza ta' bosta eh, proposta għal reviżjoni dwar it-trasport ta' annimali. Fl-istess laqa aħna ħarisna biex ikonna informa iktar informazzjoni kif nistaw eh, nejnu il-ħarsin il ħarsin tal annimali waqt it-trasport tagħhom u din allura tkun iktar faċli għal għall-autoritajiet ta' pajjiżi membri biex ikunu jafu x'qed jiġi għaliex l-istrumenti li għandna bħalissa ma jagħmlux daqshekk possibbli Il-numru wieħed 2005 bħala regolament ġab diġà ġab eh, titjib eh, fil-ġar tal-annimali bħala garanziji meta għad-drittijiet tal-annimali u xi aspetti mhumiex koperti b'dan ir-regolament, pereżempju, in numru ta' vjaġġi u l-ħtiġijiet ta' spazju neċessarju Dawn huma affarijiet li se jiġu koperti eh, u li għandhom jisaxħu fi żmien erba' snin il-Presidenza se tistudja il-proposta u malli din eh, malli din tersaq fuq il-mejda di għadha ma sarietx meta ssir aħna ħanħarsu il-leja għax aħna naqblu aħna naqsmu mal dak li l-onorevoli membri f'dak li għandu xaqsam dwar it-tisħiħ tal- tal-annimali. Grazzi, jina nemmen illi jini suġġerixxi li m'għandniex iktar regolamenti. Aħna li għandna bżonnu u implementazzjoni propja tal-regolamenti li diġa jeżistu. U jina nemmen dak li inti nemmen kif attinti dwar il-navigazzjoni fil- f'dak għandu jxasam maġġar ta' animali hawnhekk mhuwiex qed ikun hawn implementazzjoni tal-regolamenti. Grazzi, jina minnix esperta f'dan ir-rigward, jina naqbel miegħek li normalment huwa frekwenti li li jkun hemm nieqes huwa l-implementazzjoni u mhux il-ħtieġa ta' regolament ġdid Imma meta nara jitelsaq fuq il-mejda il-proposta minnaħat tal-Kunsil, aħna nistudjaw u naraw x-mizuri iżjed nistgħu nieħdu u naraw x'nistgħu nagħmlu għall-infurzar tal-implementazzjoni tad-regolament mistoqsija supplementari l-sur Mikali dwar il-mistoqsija tas sinjura McGuinness, pajjiżi huwa dipendenti ħafna mill-ġar ta' annimali permezz tal-baħar u eh, pajjiżi għalej lejju minn pajjiżi oħra u dan għand qed iwassal għal spejjes li huma e, iskoraġġanti. X'għandek xi tajdilna dwar dan għal xinti tista' toħloq kartell fost ċerti kumpaniji u jkollok e, possibilità li jkollok nies li jispiċċaw qiegħda f'dan ir-rigward. Nifhem il-pożizzjoni tal-Irlanda peress li hija pajjiż gżira u allura importanti illi għanna pressjoni miċ ċittadini għanna eh, aħna għanna eh, pressjoni minn ħafna nies biex biex naraw li l-annimali kunu protetti pero dan irid isir u rridu nieħdu konsiderazzjoni ta' kollox qabel ma nimxu l-qudiem regolament U l-istati membri kollha ħajkollhom l-opportunità biex jagħtu s-sitwazzjonijiet tagħhom biex tkun parti minn din id-diskussjoni wiesa. Grazzi. Għatanna żewġ mistoqsijiet oħra illi l-om hawnhekk f'din il-li huma eh, f'din il-sala di għandax l-mistoqsija għandax taqsam ma' sorveljanza elettronika fl-Unjoni Ewropea. il-kellim tela jiddispjaċini u allura qed il-President li għarru kaza is-sur kelli dwar portfolio tal-Kommissjoni dwar l-isport, un bat dan ikun it-tmiem. Grazzi. attività sportiva hija parti mill-liġi Ewropea. U meta it-Trattat ta' Lisbona jidħol fis-seħħ di servi ta' bażi legali għal promozzjoni ta' kwistjonijiet sportivi fuq livell Ewropew. U l-istrutturi, natura sporti tal-isport u l-funzjoni u l-edukazzjoni. Però ma nistgħux noqogħdu nidħlu Eh, għalissa fuq il-mandat tal-Kummissjoni li ġeja din hija kwistjoni tal-President attivitajiet sportivi huma importanti wkoll f'dak li għandu x'aqsam ma' demokrazija u ma' żvilupp personali. Anka f'dak li għandu x'aqsam ma' divertiment, speċjalment meta jkollok l-iskwadra eh, tal-favorita tiegħek li tkun qed tilab Din hija kwistjoni allura li għandha tidħol ukoll f'dak li għandu xasamma valuri demokratiċi. L-ewwel hija kwistjoni ta' kwistjoni nazzjonali, irridu noqogħdu attenti. Ila li xikultant din imbagħad tidħol fil-politika għax maħna ma rridux nidħlu f'sistemi li diġà qegħdin jaħdmu b'mod xieraq. Grazzi. Grazzi napprezza ħafna li ħadd il-mistoqsijiet għal-mistoqsija tiegħek u b'mod ċar int tkellim dwar il-valur tal-isport u jina żgur li meta il-Trattat tal-Lisbona eh, jidħol fis seħħ aħna nkunu nistgħu naraw bħala kompetenza separata fi dan l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sinjura Guinness, inti naħseb trid l-aħħar kelma. Mistoqsija għax is-sur kelli jistri ħafna u maqalx li kien president tal-Gaelic Athletic Association liktar moviment sportiv importanti fl-Irlanda, allura ma taqijat joqot, et joqot l-ura għalek għandu interess fl-sport. Grazzi ħafna. Grazzi da dak il-punt il informazzjoni tajt il-President u għallura nikkonkludu dan il-ħin tal-mistoqsija. Nirringrazzjawkom għandi żewġ avvizi ninformakom illi hemm laqa fil-5 ta' Ottubru 2009 iddeċidiet b'mod unanimu li tiddikjara inammissibbli f'dak li għandu x'aqsam ma' Roberto Fiorore